tal-imiet li għandhom jinsiltu mill-proċess tal-2014. Wara seduti ta' smiet tal-Kummissarji. Grazzi sur President. Xukultan dak li namlu hawnhekk huwa eżempju li l-parlamenti nazzjonali għandhom eh, għandhom jimxu fuqu. Kultant imma biss għanna kellna ismiħ publiku tal-kandidati għal-Komissjoni qabel aħna nivvotaw għal-Komissjoni kollha kemi. Dal-eżempju missom jemulaw missom jagħmluh. Immaġina li kiku jisir smih qabel ministru jieħu l-kariga tijaw, kieku ministru ikollu intervista ta' tlet sijat, mistoqsit intensivi qabel u ma jieħdu s-seta qabel jieħdu l-kariga. Naħseb li kieku eh, nitalmu ħafna. Dan nagħmluh hawnhekk u naħseb illi din hija dan huwa proċess li huwa tajjeb ħafna. Iżda dan il-proċess dejjem jista' jitjieb u xogħol li kien fuq li naraw kif nistgħu intejbu dan il-proċess nixti għal insemi tlet punti li fuqhom li se nagħmlu titjib. L-ewwel net il-mistoqsija, il-mistoqsijiet natura tagħhom fl-aħħar smih kellna 42 mistoqsija minn eh, minn membri individwi u 42 tweġiba eh, mill-kandidati. Mil Jina nissuġġerixxi dawn mistoqsijiet aslu għal 25 imma bat nippermettu illi il-membri parlamentari Ewropej kun jistgħu jerġgħu issaqsu mistoqsi li tkompli fuq it-tweġiba. Dan jippermettilna illi konna informazzjoni iktar preċiża mill-kandidati. It-tieni proposta biex intejbu l-affarijiet i li nħarsu lejn kif nistaw nevalwaw il-kummissarji wara ismieħ bħalissa il-koordinaturi ta' kull grupp jiltaqgħu wara, iżda regoli mhumiex ċari dwar dan kollu. Ir-regoli kapaċi permettu li jkun hemm vot fuq kull fuq kull grupp għal kull kumitat Iżda ma nasibx din hija ħaġa tajba għaliex il-vot il-iktar li l-unika vot li jgħod huwa tal-Parlament kollu kemm hu fuq il-Kummissjoni kollha kemm il-votazzjoni f'kumitati individwali fuq kummissarji individwali m'għandha l-ebda konsekwenza legali. Għalhekk irridu naraw illi l-votazzjoni kollha ehm, peace politiku għalek votazzjoni fuq kommissarju partikolari għanda tkun kustjoni ta' e, dubju verament ġenerali. U bat jekun hemm vertet negattiv li frana fil-passat għandu jkun hemm e, konsegwenza, konti jkun hemm konsegwenza. Ek naħseb li għandna nimxu sabiex niċċaraw l-affarijiet. Punta ħari li xil semmi huwa l-kwistjoni ta' bilanċ bejn is-sessi fil-Kummissjoni dan il-Parlament dejjem id-dedikaruħu għal li nindirizzaw din nuqqas ta' eh, dan il-nuqqas ta' bilanċ bejn il-sessi. Is-ovvjament aħna eh, illimitati illimitati mill-fatt li pajjiżi nominaw biss persuna waħda għal karika ta' komissari. Isra li għadita laqas kien pajjiż li preżenta żew tnejn u ingħatajna l-għażla għaliex ma nipproponux li kull gvern jipproponi żewġ eh, kandidati mara u raġel li kollu l-konfidenza li kollu l-fiduċja tal- uh, il-fiduċja tal-gvern. Umbat b'dan il-mod ikunu qed naħdbu sabiex nippruvaw nindirizzaw dan il-nuqqas ta' bilanġ bejn il-ġeneri. Hemm eh, kwistjoniet oħra u suġġeriment oħra iżda eh, dawk huma tlieta li qis sar importanti nixtieq eh, nistidinkom taqraw l-qrija tar-rapport biex raw fejn nistgħu nitjiebu. Grazzi ħafna Nistur Corbett. Għana naplikaw il-proċedura catch TI għal direttiv ta' proċedura biss. Issa nagħti kelma għal sur Zver. Grazzi, Sur President. Minn mindu bdejt membru parlamentari Ewropew dejjem kont kurjuż ħafna fuq dil ħaġa dejjem rajt li s-sistema kollha kemm tal-ħatra tal-kummissarji kien ma kienx daqshekk ċara biżejjed u kollox għandu jisir b'dan b'mod illi il-presidenza tal-komitati hawnhekk fil-parlament għandhom fil-fatt ikollhom opportunità illi joħorġu blaħjar tim mażul possibbli qed nitkellmu fuq il-kummissarji li ġejjin minn diversi pajjiżi din mhix sistema tajba laqqas naqbel magħkom hija illi l-istati membri għan fil-fatt għandhom jipproponu għalmenu t-nezewċ nominati di tkun utieqa ħafna. Umbat ikunu jist anka joħroċ il-profil tal-esperienza tagħhom biex bekk il-presidenti tal-komitati għandhom ikunu jistaw joħorġu ptim eh, b'tim bilanċat ħafna tal-komissari. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Kollege Svea. Es folgt Frau Kollegin. Grazie, Hafna. U issa l-kellim li jmiss. Grazzi, Sur President, nixtieq nirringrazzja li Sur Kobet u kollegi oħra minn komitati oħra li magħhom ħdimt fuq dar rapport. Ismiħ ta' kandidati għall Komissjoni Ewropej, għall kummissjoni Ewropej, Ewropea, jiġu segwiti bħafna attenzjoni minn kulħadd meta naħtru nies illi jkunu f'uffiċċji daqshekk responsabbli u u importanti għandna nassiguraw illi l-moralità tagħhom u l-esperjenza tagħhom tkun eċċellenti fi kliem ieħor. Imma jina nemmen illi l-proċess kollu kemmu għandu jiddaħħal ukoll iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għalbiex biex huma jistgħu jipparteċipaw jieħdu sem fis-smigħ bil-mistoqsijiet minn tagħhom. Jiena kuntent ħafna l proposta tiegħi għal verifika tal-interessi finanzjarji tal-kandidati għal kummissjoni u l-familji tagħhom tkun hija parti mis-smigħ. Jiena appoġġjajt ukoll il-proposta għal naqbel mal-proposta ta' zewċ żewġ nominati minn kull pajjiż. Grazzi l-kellim li jmiss. Grazzi President. Inħoss illi il-proċedura tal-smiħ tal-Kummissarju hija waħda importanti ħafna. Għaliex? Għax ekk naħdmu għad-demokrazija, l-kapacità tal-Parlament Ewropew jeżerċita id-drittijiet tiegħu u jagħti vot ta' konfidenza ta' fiduċja fil-Kummissjoni kollha kemm hi. Trid tkun iktar miftuħa naħseb jien, miftuħa li ċittadini biex ikunu jistgħu jieħdu sehem ukoll. U jiena kelli l-opportunità is-sena l-oħra li nieħu sem fil-proċess. Issa qegħdin naraw għad kbir ta' e-mails ir resident iċ ċittadini tagħna b'ħafna e, punti li rridu jqajmu mal-nominat għal-komissarju. Dan huwa importanti u mhux inħalluha fidej il-koordinaturi. Jien għandi mistoqsija waħda tgħid il-kellem. Il-Kummissjoni tiħtieġ tkun entità eh, eh, indipendenti dak li rridu nara u mhux li tkun seftura eh, servjenta ta' trojka. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Majes, u biex nagħlaq il-proċedura keġdija jkellim li jmiss. Sur Korbet, jina nirrispetta x-xewqa tiegħek illi nagħmlu l-affarijiet iktar e, miftuħin għaw diversi eh, eh, għaw diversi suġġerimenti anka fl-opinjoni tal-komitati u għandek idea tajba inti għal skrutinju ikbar u forsi jekk ninkludu xi ħaġa fil-Parlament Ewropew innifsu, forsi jista' jkollna xi ħaġa illi tfisser dibattitu serju wkoll imma aħna edin naraw il liljum fand fil-flawla. Il-komissarja għandhom seta kbira U aħna għanna l-opportunità li nintervistaw eh, kandidat wieħed biss. Nista nitkellem fuq situazzjoni oħra fl-Unjoni fej aħna għanna eh, opportunità li nitkellem fuq kandidat wieħed. Eh, għanna hawnhekk fl-awla qegħdin inċedu l-pożizzjoni ta' seta. In-nies m'għandhomx poter ta' xejn ah, aħna rridu kummissarji li jkunu li jkunu accountable, grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Arnett. Issa nagħti il-mikrofonu lill-Onorevoli Timmermans, President. Kważi kważi qed nitħajjar nistaqsi lis sur Arnett Eh, kem, jis, kem jisimaw eh, kandidati fil-House of Commons jew il-House of Lords imma aħjar ma nidħlux fija dil-kwistjoni jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter is-sur Corbett għal rapport eċċellenti tiegħu fuq suġġett li kif tifmu huma huwa ta' rilevanza kbira għall-Kummissjoni Il-Kummissjoni tilqaw tappoġġa bisħieħ il-an li l seduti tasmiħ isiru iktar flessibli u dinamiċi dawn is-seduti permettu mhux biss iskrutinju parlamentari skont it-trattati imma jipprovdu wkoll uh, eh, tieqa sabiex iċ-ċittadini jistgħu jifmu kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Uh, Fil-medja kultant jiena kont ministru fil-Gvern Nazzjonali sirt kommissarju f'daqqa waħda jiena l-ewwel kont politikant u issa sirt burokratiku. Imma l-iskrutinju li kelli hawnhekk f'dan il-Parlament kien ferm qar minn dak l-iskrutinju li għaddejt minnu f'pajjiżi fil-Olanda qabel ma tħalt fil-gvern. Fil Kemm gvernijiet timmaġinaw illi ħafna ministri laqqas biss huma eletti. Il-parlamenti huma eletti pal dan il-parlament, ġifiri kultanti għabis kwistjoni ta' kif wieħed jara l-affarijiet għal kummissjoni huwa importanti ħafna li seduti ta' smieħ jitmexxew b'mod miftuħ, u konsistenti b'mod partikolari. Is-seduti ta' smieħ għal kummissarji eh, li qed jiġu proposti għandhom isegwu l-istess approċċ fil-mistoqsijiet u t tweġibiet kemm dek il-proċedura bil-miktub u anke dik orali għal viċi presidenti li kuna qed jiġu proposti li għandhom responsabilità orizzontali li tkopri il-kompetenzi ta' numru akbar ta', ta komitati tal-Parlament huwa importanti illi s-seduti kunu adattati mod li bħalma si per eżempju konferenza miftuħa tal-presidenti u anki il-perjodu ta' konferma jkun moment fejn uh, wieħed jiżgura illi il-kommissarju jista' jieħu l-inkarju l-obbligu tiegħu kif jala il-mandat tal-Kummissjoni ta' qabel. U għalhekk il-Kummissjoni qabel ma' dan eh, l-istedina l-istati membri sabiex il-proposti tal-ismijiet li jamlu jamlu f'waqta u li tkun ukoll ikun hemm bilanċ bejn is-sessi u li l-mistoqsijiet li jagħmlu il-komitati jizdidu minn ħamsa għal seba u bat mistoqsijiet oħra ma jsirux u naqblu koll li l-fażi orali fil-mistoqsijiet għandhom ikunu limitati għal 25 bil-possibilità li jkun hemm mistoqsijiet ta' segwitu immedjatament. Fil-prinċipju l komissjoni taqbel mal-lan tal-Parlament li jiżgura li s-seduta ta' smih tkun aċċessibbli u trasparenti għal ċittadini Ewropej seduti ta' smieħ madana kollu umma emmek eh, sabiex il-membri eletti tal-parlament ikollhom l-iskrutinju tagħhom fuq dawn il-persuni li kunu qed jiġu proposti għalhekk huwa d-dritt tal-membri tal-Parlament Ewropew ukoll li jagħmlu mistoqsijiet direttament lil persuni proposti biex isiru kummissarji Aħna rridu naraw issa kif nistaw nifaċilitaw l-iskrutinju tal-Parlament f'każ ta' bżonn jekk il-Kummissjoni tħoss li hemm bżonn li temenda l-kodiċi tal-kondotta tagħha se titlob l-opinjoni tal-Parlament kif previst mill-ftehim qafas. <clears throat> biex nizguraw illi il-kummissarju qed jiġu proposti jiġu evalwati biss skont il-kompetenzi tagħhom u kemm ikollhom marfin tal-portafol tagħhom, aħna nqisu li r-riżultati tal-evalwazzjoni tal-kummissarji proposti kollha għandhom jinħar jiġu pubblikati b'mod individwalment individwali fi żmien 24 sija minn meta tkun intemmet l-evalwazzjoni tagħhom Umbat dwar il-kompożizzjoni u l-istruttura tal-Kommissjoni kollha kemmi, il-Kommissjoni tħoss li hemm bżonn li l-istituzzjoni kompetenzi rispettivi tal-istituzzjonijiet għandhom jiġu imħarsa. Il-Kommissjoni ħerqana li teżamina proposti konkreti għall-emenda tar-regoli ta' proċedura tal-Parlament dwar is-seduti ta' smieħ tal-Kommissjoni kummissarji li jkunu qed jiġu proposti biex jiformaw parti mill-Kummissjoni. Nirringrazzja lill-Onorevoli Corbett għal biċċa xogħol eċċellenti anki mill-perspettiva tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Mish prassi normali, ma sur korbet tixtieq terġa' titkellem. Jiena fil-fatt ma użajċ il-żmien kollu, żammejt minuta lissa, x'għan nitkellem fil-qosor ħafna. Qed nara li hemm konsens pjuttost wiesa fil-Parlament u fost il-gruppi fuq dak li proponejt, imma jiena kontent ukoll li il-Kummissarju Timmermans tkellem anki fuq affarijiet li jiena ma semmejtx fil- għax ma kellix ħin u qed nara li l-Kummissjoni qed tappoġġa wkoll dak li jiena proponejt. ħafna drabi dettalji mhuwiex daqshekk tajba u jiena ringrazzja anki l kummissarju għal dibattitu eh, li għamel anki preċedentement fuq id-drittijiet tal-bnejdem. Grazzi ħafna lill kummissarju. Grazie. Sur Corbett. E Sur Corbett jaf il-em procedura u għamel il-kwistjoni tijaw għamela